situazzjoni fil-Maldif. Il-Kummissarju Nimka. Grazie ħafna, Signor President, membri onorevoli. Il-Gvern tal-Maldives ha pass importanti sabiex ġilet kontra l-violenza domestika traffikar tal-bnidem id-dritt tal-informazzjoni kif ukoll titjib fis-sigurezza soċjali l-edukazzjoni u s-saħħa. L-Unjoni Ewropea vera tilqa dawn il-miżuri. Imma dawn il-kisbiet hemm il-riskju li jiġi minati jekk il-gvern ma jieħux azzjoni immedjata urġenti sabiex terġa' tagħti spinta l-qudiem lill-demokrazija tagħha kif ukoll li tħares il-prinċipi demokratiċi vera importanti il-Maldives huma vera fragili u demokrazija zazuwa. Min mindu ġiet introdotta l-Kostituzzjoni u l-elezzjoni tal-2008 minna minn dakken għal-progress ma kienx indaqs. Kienem eh, trasferiment kontroversjali ta' setat fri frar tal-2012 il-konsegwenzi ta' dawn il-ġrajiet komplow jimminaw il-possibiltajiet għal progress stabli fil-Maldives l-arrest tal-ex-president Nasheed fis-26 ta' frata ta' din is-sena wasal għal iktar tensjoni. Sur Nasheed ġi arrestat ta' tkun dan taħt l ta' terrorizmu għax kien allogat li ħataf il- il-mħallef eh, prinċipali fl-2012. Il-kapijiet tal-missjonijiet u l-ambasċaturi ta' Norveġja u l-Svizzera fi Kolombo ħarġu bistqarrija u sprema u tħassib li kellhom. Kemm dwar l-arrest kif ukoll kif seħħ l-ewwel smigħ li seħħ mingħajr l-ebda rappreżentanza legali. Umbat wara l-kundanna tiegħu ġifieri ta' 13 sena ħabs f'Marzu ta' din is-sena, l-Unjoni Ewropea ħarġet bistqarrija oħra u għajmet kwistjonijiet ferm serji ġifieri dwar dan il-proċess li ma kienx ġus u r-riskju li l-fiduċa tiġi imrer mermer il-fiduċa tal-poplu. U e, saqna u koll fuq l-importanza tal-ħarsin tal-prinċipi demokratiċi għal-Kostituzzjoni għal-sat dritt għal-proċess legali kif ukoll għall-indipendenza tas sistema ġudizzjarja. Jiena nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nisħaq hawnhekk u nerġa' ntenni ruħi dwar l-importanza ta' dawn il-prinċipi. Dawn huma prinċipi fundaturi tal-Unjoni Ewropea aħna nibqaw impenjati mila fil-mija dwar l-importanza tagħhom li u ma jippermettu li n-nis jiexu fi pajis demokratiku u fid-dinja kollha. In-nies tal-Maldives mhumiex differenti minna u għalhekk vera importanti li gvern jieħu l-azzjoni issa sa biex juri l impentijow lejn dawn il-valuri tal-libertà tal-espressjoni fl-Assembleja u li jaċċerta li l-oppozizjoni ikunu jistaw jewet u l-attivitajiet tagħhom mingħajr fastidju mill-istat. Ħaġa ferm importanti għal situazzjoni ta' demokrazija fil-Maldives u fl-istess ħin korpi indipendenti pal per eżempju il-Kummissjoni il eh, għadġitiet tal-bnidem kif ukoll il-Kumitat tal-Elezzjonijiet dawnam ukoll għandhom ikunu permessi li jaqdu l-wol tagħhom, il-mandat tagħhom mingħajr biża ta' sanzjonijiet il-medja u kol għandu wol importanti eh, ħafna xjaqdi sa biex ikun hemm skrutinju tal-gvern. Il-gvern irrid inneħħi restrizzjonijiet legali għal possibilità li il-medja tagħmel ir-rapporti fuq is-sitwazzjoni. U kull attakki kontra l-medja dawna għandhom bżonn jiġu investigati u minn ħati irrid jispiċa l-qorti. Ir-rappreżentant Oli u l-Viċi President vera laqat din it-talba mill-Gvern tal-Maldives sabiex jintbat osservatur għal kull tip ta' pellista stessi minn sur naxid. Il-rappresentant Oli, il-Viċi President, offrit li tibat espert legali, mux bissa biex jistudja dan il kasta ta' naxid, imma sa' biex jirrevedi il-leġislazzjoni, il-proċeduri u l-prattiki differenti tal-sistema ġudizzjarja u l-implementazzjoni tal-kodiċi penali l-ġdida. Aħna t-nittamaw għawnek li bekk nkunu nistaw narraw dawk loqsma fejn il-ħarsin tal-istat eh, ta' dritt jista' jiġi msaħħaħ skont dejjem skont il-Kostituzzjoni tal-2008 u liġijiet oħrajn relevanti għabbażi ta' dawn l-affarijiet l-awtoritajiet tal-Maldives kif ukoll l-Unjoni Ewropea se jkollhom bażi ċara ħalli jista' għal kif jista' jsir iktar xogħol, kif l-istat ta' dritt jiġi iktar protett fil-Maldives. Diġà improvi li l-estremisti istramiċi qed eh, jimmiraw li jirreklutaw il-poplu tal-Maldives eh, li mhumiex kuntenti ħalli jenaqdu mal-kawza tagħhom. L-Unjoni Ewropea tixtieq tgħin l-awtoritajiet tal-Maldives sabiex jindirizzaw il-kawżi prinċipali ta' radikalizzazzjoni imma l-progress iva se jserraħ primarjament fuq il-gvern u l-azzjoni minnu fiħ sa biex il-gvern jaċċerta li s-sistema politika tkun b'saħħitha kemm jista' jkun. Grazzi. Köszönöm szépen Mimika alelnök úrnak a nyilatkozatát. Grazzi ħafna Sur Mimika għal dik l-istqarrija. Issa il-kellima għal nom tal-gruppi politiċi sabiex nisimaw l-opinjonijiet tagħhom l-ewwel għal grupp tal-PPE Sur Xtier. predsjednice kada govorimo o maldivama e, za većinu ljudi u europi prva slika u glavi. grazzi president meta nitkellmu dwar il maldivi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna bħala ewropej huwa il-ġenna tal-art. Imma il-poplu tal-post jgħix f'sitwazzjoni ferm differenti u l-istandards tal-għejxin qegħdin jitnaqru ta' kuljum. Mohammed Nasheed, L-ex president tal-Maldivi bħalissa jinsab fil-ħabs u sejqata 13 sena emmek u dana e, eh, daħal ħafna dubji dwar kemm hemm demokrazija ġenwina fil-Maldivi wieħed jista' joqgħod jiddiskuti l-ħtija jew l-innoċenza tiegħu, imma għandna ninsistu li għalmenu jingħata smih ġust. L-Unjoni Ewropea kellha rwol importanti fid-demokratizzazzjoni tal-Maldivi fit-98 meta talbet għal demok elezzjonijiet demokratiċi li waqfu dittatorja ta' 30 sena imma mbagħad fl-2012 kienem l-ewel president elett mod demokratiku naxid u dan irriżenja għal raġunijiet li ħadd ma jafhom. L-awtoritajiet issa huma autokratiċi li ma komplewx fit triq ta' demokrazija u jidru illi eh, għedin uh, jorbu lejn tendenzi islam, islamisti għallek l-Unjoni Ewropea għanda titlob li kunem miktar demokrazija f'dan il-pajjiż u nitlob il-Viċi President rappresentantoli biex taħdem biex nilħu dan il-an. Grazzi ħafna għal dik l-istqarrija. Imis l-sur Hawet minuta u nofs. Pala viċi president ta' delegazzjoni ta' dal-parlament ma' eh, l-Asja ta' Nofsinar, hija ħasra li kena nikbu dan il-rapport fuq dawn il-gżejjer illi huma tant zbieħ u li qegħdin propju jġildu kontra l-bidla fil-klima ma nistax ma nistax ma ngħidu xejn meta jkun hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem aħna ma provajniex Eh, naqbżu għall-ex president. Aħna sempliciment għadna illi dan għanħaqar meta kien qed jinżamm ma natax l-assistenza ta' avukat u l-avukati tiegħu laqas imbagħad ma setaw eh, jippreparaw il-każ tiegħu kif imiss meta aħna naraw illi dan qed jiġi akkużat mill-atti terroristiċi dana propju sabiex ma jitħallix jikkontesta l-elezzjonijiet li jmiss. Dan qed isir f'kuntest ta' restrizzjonijiet kontra id-demostrazzjonijiet il-medja u soċjetà ċivili f'pajjiż u gruppi ta' viġilanti illi huma f'konfofa mal-pulizija. Meta il-Kommissjoni ta' drittijiet tal-bniedem tkun msejħa eh, imsejħa tradituri propju għaliex edha tagħmel xogħla ħadd m'għandu jibqa' sieket hawnhekk fl-Ewropa u laqas għal pajjiżi bħala membru tal-Commonwealth. Fil-Maldivi magħruf eh, għal turiżmu eh, huwa il-Ministru tat-Turiżmu tiegħu stess li jgħid illi huwa qiegħed fil-qalba ta' akkużi ta' violenza ta' u akkużi oħrajn għalhekk irridu nagħmlu jagħmlu pressjoni biex ikun hemm bidla. Forsi l-Maldivi huma gżejjer żgħar f'oċean kbir, imma xorta maħni se noqogħdu sikta meta ma jkunx hemm rispett tal-drittijiet tal-bniedem. Grazzi ħafna, grazzi għal dik l-isqarrija, is-Sur Tanok f'pajjiż magħruf iktar għal turizmu mill-militanza l-affarijiet fil-Maldivi sejrin mill-ħażin għall-ar hemm l influenza salafista, tensjoni politika demonstraturi paċifiċi qed jiġu arrestati, soċjetà ċivili imsikta u il-sistema qiegħda tiġi immanipolata biex jintefgħu il-ħabs nies li huma fl-oppożizzjoni l-ex president tal-Maldivi issa ijat maqbut fil-ħabs. Dan huwa eżempju ta' inġustizzja u korruzzjoni f'ġudikatura politiċizzata il-grupp tiegħi tal-ICR jitlob il-gvern tal-Maldivi biex jeħles l-ex-president Naxidu jieħu l-passi biex jirriforma ġudikatura sabiex jerġa' jkun hemm fiduċja fl-istat ta' dritt. L-introduzzjoni jew it-neħija tal-moratorium fuq il-pena tal-mewt anke fuq it-tfal hija xi ħaġa li tħassibna ħafna anki numru ta' persuni eh, ċivili li qegħdin jitħlu eh, jingħaqdu mal-ISIS huwa raġuni għal tħassib kbir. Hemm bżonn illi l-turisti mill-Unjoni Ewropea illi imorru lejn din id-destinazzjoni jridu jkunu avżati. Nittama li il-Maldivi jerġa' jiġi lura mix-xifer li qiegħed imdendel fuqu. Köszönöm szépen. Sák képviselő követ. Grazie ħafna l-kellim li miss. U hija Sinjura Xake, żewġ minuti. Grazzi ħafna ziz kollegi l darba l-Prim Ministru eh, Naxxid kien sentenzjat għat 13 sena fil-ħabs illi akkużaw għal mħabba reati ta' terrorizmu illi ħafna nies jasbu li mhumiex kredibbli. Aħna rridu naraw li di l-proċedura tkun bażi ta' standards ġusti u l prim Ministru Naxxit ikollu l-aċċess għall-avukat u l-aċċess għal kura medika u l avukati li għandu bżonn. Aħna qegħdin naraw li repetizivament ksur ta' drittijiet tal-bniedem hemm il-każ ta' Ahmed wieħed li għadu mhux solvut u il-protesti paċifiċi verament inkwetawna drittijiet ta' ta' ġihadisti huma f'numri kbar ukoll u din hija xi ħaġa tinkwetana u minħabba li hemm ħafna turisti Ewropej illi jmorru ta' sikwit għal vakanza fil maldiv saħna nitolbu li bħala Unjoni Ewropea għandna nwissuhom lil dawn it-turisti dwar ir-riskju ta' nuqqas ta' stabilta fuq dawn l-gżejjer u għanna nittamaw l-istabilta u l-istat ta' dritt huma affarijiet li dalwaqt ħajkunu eh, garantiti fuq dawn il-gżejjer. Grazzi ħafna nixti illi issa nisimgħu l sur Koso per Move għal minuta. Grazzi ħafna sur President fil-Gżejjer tal-Maldiv saħna għanna l-ex-President li qiegħed il-ħabs għandna ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem u restrizzjonijiet fid drittijiet Dawn kollu rridu nikkondannaw, iżda aħna rridu naraw illi l-użu ta' drittijiet tal-bniedem irrid jintuża wkoll għall-interessi kummerċjali. L-standards doppi mhumiex tajbin jekk aħna ħanibdew nanalizzaw eh, dawn l-affarijiet. Aħna nafu illi fil-fatt hemm ħafna okkażjonijiet fejn il-drittijiet tal-bniedem jintużaw ishom skuża ħalli jihdu pozizjoni fuq kwistjoni ta' kummerġ għawek naħsbu li għadni nikkondannaw gvern li jgħat jappoġġa l-pjanijiet ta' ċinizi f'dak li għandu x'jaqsam pjanijiet kummerċjali. E kif ġara fil-kas ta' Kuba Havana, jina naħseb li aħna ma nixtiewx li jkollna standards doppi, aħna rridu naraw u nieħdu eżempju minn dak li l-Ewropa għamlet fl-Honduras fis-sena 2009 ma nix nitrattaw drittijiet tal-bniedem bħala arma jew skuża. Grazzi. Il-Sinjura Lambert għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, jina għed nitkellem fissem il-grupp tiegħi iżda jiena qed immexxi wkoll il-grupp għal nofsinhar tal-Azja. Nili jinkludi kol Maldiv saħna żorna dan din id żona anke t tsunami u kien hemm proċess ta' demokrazija li aħna appoġġajna aħna nafu li għana demokrazija Zazwa eh, fil-Maldiv sizdat naraw li hemm nuqda ta' progress, iżda hemm iktar tensjoni wkoll issa li din is-soċjetà tipprova tistabilixxi ruħha mill-ġdid. Aħna nafu li dan eh, l-ex-President Nasheed kellu rwol importanti ħafna f'dawn il-bidliet iżda l-Unjoni Ewropea qalet li kienet imħasba meta bħala president huwa ordna illi kun arrestat imħallef illi kellhom dan l-arrest kellu ħafna konsegwenzi sal-lum il-ġurnata, l-avvenimenti tal-lum il-ġurnata jinkwetawna ħafna. Qegħdin naraw li hemm ħafna ehm, akkużi ġodda għal sentenzi ġodda Iżda fil-fatt għandhom bżonn li jkun hemm biżejjed ħin ħalli tinbena d-difiża dan iżda mhuwiex eh, dritt li huwa garantit fil-Maldives hemm bidliet il-ħin kollu fil-proċeduri legali u mhux qed jagħtu ċans lil dawk akkużati sabiex ippreparaw l-appell u aħna naħsbu li hija diffiċli li nemmnu li din il-bidla kienet koinċidenza biss. Il-Parlament Ewropew jixtiequ li l-garanziji kostituzzjonali tal-Maldives ikunu rispettati għal beneficju ta' ċittadini residenti ta' dawn il-gżejjer. Dinja xi ħaġa importanti ħafna għal dan eh, l-istat gżira żgħar ħafna illi huwa meddet mill-bidla tal-klima. Grazzi. Grazzi ħafna, issa s-sur Preda. Nirringrazzjak ħafna. Sur President Mohamed Nasheed, l-ex-president tal-Maldives, kien arrestat xi xahar u nofs għat 18-il darba f'25 sena. Matul dawn il-25 sena Nasheed kdejjem irrappreżenta d-demokrazija fil-Maldives u wara snin ta' oppożizzjoni mhix violenti mar fl-eżilju wkoll il nasheed kien l-ewwel president eled demokratikament fil-Maldiz siġifiri waqaf dittatorja ta' Mabul Mabdul Gajun. U aħna nafu li wara tlet elezzjonijiet dan kien pass importanti ħafna sabiex il-pajjiż kun verament meċi minn demokrazija. Iżda sfortunatament aħna rajna li dan ma kienx biżżejjed is-sitwazzjoni politika fil-Maldiz. Hija verament inkwetanti minħabba nafu li kollox huwa politiku, anka s-sistema ġudizzjarja hija politika ħafna. Aħna qegħdin naraw li dan is-sentenza tal-ex-President Naxxid kienet ta' 13-il sena ħabs u għal din raġuni qed naraw li istatat politiċi qegħdin jabbużaw mill-sistema leġislattiva. Il-gajjum fil-fatt għandu fidiħi sistema leġislattiva minħabba li it-tifla ta' dan eh, l eks eh, gajjun li kien il-dittatur jiġi minn dak li għeddin, tiġi minn dak li jgħat meċi il-sistema ġudizzjarja. Aħna nafu li din il-bidla li aħna konna meċina fis-sena 2008 hemm bżonn li nerġgħu morru lura għalija. Grazzi ħafna issa is-Sinjura Mosca. Grazzi ħafna Sur President, f'ħafna bnadi tad-dinja aħna qegħdin naraw illi il-bażi tal-valuri tagħna qegħdin jitmermru aħna ma nistgħux noqogħdu bil-qeda bidejna fuq żaqna niċċassaw is-sitwazzjoni fil-Gżejjer tal-Maldives tmur kontra l-istat ta' dritt għalhekk aħna rridu l-ewwel nett noqogħdu attenti sabiex nerġgħu nibnu klima ta' paċi u ta' dibattu politiku ħalli bekk aħna nkunu nistgħu naraw li l-oppozizjoni kunu jistow kol jiprotestaw u jkunu protetti u l-rati ma jkunux daqsek influenzati mill-politika. Aħna irridu natu l-rappresentanta Olja Sinjar Mogherini eh, l-informazzjoni kollha li għandha bżonn ħalli tkun iktar attiva permezz relazzjonijiet bilaterali ħalli nsaħħu sistema demokratika fil-Maldives u nħeġġu wkoll il-libertajiet fil-Maldives. Grazzi ħafna sa s-sur Funzulika. Grazzi ħafna, Sur Signora President, u Ovvju li l-gżer tal ma domx ġenna tal-art għat-turisti, nafu illi sar post perikolus meta kien hemm terroristi li kien din jagħmlu ċertu attakki u anke qed naraw biċċar l-erożjoni ta' prinċipji demokratiċi. Il dak li għamel l-ex-president Nasheed fil-fat juri dak li kien stat ta' bazat fuq demokrazija dan il-proċess u dim il-qorti imur kontra l-Kostituzzjoni tal maldis Aħna dejjem konna favur id-demokrazija dejjem promovejna tmexxija tajba dejjem ħeġġeġna u saħħaħna l-istituzzjonijiet u dejjem xtaqna illi fil-fatt il-Maldiv jindirizzaw ċertu sfidi multinazzjonali. Naħseb li dan għandu jkollu rwol importanti fit-tranzizzjoni demokratika u għandna nitolbu li nkun hemm twaqif tal-violenza fuq, fuq dawk li għedin jiprotestaw b'mod paċifiku naraw li huma jirrispettaw l-obligi u l-standards internazzjonali ta' paċi u demokrazija. Grazzi. Grazzi ħafna s-sanaddu għal proċedura ta' KHDI. Nista' ngħidilkom u nħabbrilkom illi nista' nippermetti li kulħadd li tala biex jitkellem li jista' jitkellem. Grazzi ħafna. Iva jiena sena li għaddiet kont dak li mexxejt il-missjoni sabiex nosservaw l-elezzjonijiet fil maldiz Il-votazzjoni saret b'mod kalm fl-elezzjonijiet ma kienx hemm problemi, kienet immexxija b'mod professjonali iżda naħa politika, Orti Suprema ġimatejn qabel il-ġrata tal-elezzjoni fil-fatt um, arrestaw tnejn mill-nies li kienu fil-Kummissjoni Elettorali. Sena wara il-Orti takkuża l-ex president Naxxid fuq ħafna ambigwitajiet legali. Naħseb li kull pajjiż irrid jirrispetta il-proċess legali, jirrispetta wkoll l-istat ta' dritt ta' bażi ta' proċess ġudizzjarju indipendenti. Dan ma sarx b'naxid, jiena nixtieq il nappoġġa l-inizjattiva illi nibatu l-osservaturi sabiex jattentu l-proċess ta' appell ta' s-sor Naxid jekk jiddeċidi li jressa appell. Grazzi ħafna sor Marijas. Muhammed Naxid kien l-ewwel mexxej li kien eled demokratikament li kien arrestat. din is-sentenza ta' 13 sena ħabs hija sempliċement il-quċċata ta' ta' din il-montanja li hija nofsa moħbija li verament turina li hemm ħafna problemi bil-rispett tat-istat ta' dritt ħelsien u tal-espressjoni, mezzi ta' xandir, etc. aħna qegħdin naraw li hemm bżonn ta' riformi demokratiċi f'dawn il-pajjiż hemm bżonn li naraw li jkun hemm rispett tal ħelsin tal-espressjoni, ħelsin li wieħed jassoċi ma' ċertu organizzazzjonijiet il-Maldiz fl-aħħar irridu jaraw illi iwaqfu l-azzjonijiet ta' terroristi u ta' ġihadisti. Għandu jintuża kull mezz ħalli bekk aħna nerġu naraw illi kun hemm ħelsin tal-mezzi tax-xandir u demokrazija fil-Maldiz. Grazzi ħafna. Iva, ningrazzjak, Signora President. L-Europa għamlet ħafna affarijiet sabiex tgħin lill-Maldives kemm mill-lat ekonomiku, mill-lat kulturali kif ukoll mill-lat politiku. Meta aħna nippruvaw nasbu daqxej fu dak illi għamilna fis-sena 2008 meta kien kienet stabilita Kostituzzjoni u bdejna kapitlu ġdid għal dan il-pajjiż u l-Ewropa għamlet ħafna l maldis iżda demokrazija ma tantx kella ħajja twila f'dan il-pajjiż. Jina mhix qeda mhix qiegħed hawnhekk sabiex nitkellem fuq it-tmexxija u li naxid kien qiegħed jappoġġa lill-Iżlam jew lill-Ċina, iżda l-eks president ġara li ġara għandu dritt għal kura medika, għal proċess u dim il-qorti li jkun ġust u aħna rridu ngħidu Bħiċna minn qoddim illi dan ir-raġel għandu id-dritt li jkun protett. Is-Sur Kastarju. Grazzi ħafna, Sur President, għanna realtà li verament tinkwetana fil-Maldis illi tmur li l-in mir-ritratti illi aħna naraw fil-brochures tat turizmu qed naraw li l-ex president Naxxit kien ikkundannat għal 13 sena ħabs ħafna servatur internazzjonali għalu bitċari li dan kien proċess u dim il-qorti illi kien farsa sħiħa. Fil-belt kapitali, ma le, kienem ħafna ġurnalisti u attivisti u koll li kienu għadin jiprotestaw, illi kienu arrestati u bdew jeddu sabirx jieqfu jiprotestaw kien hemm l-introduzzjoni mill-ġdid tal-pina tal-mewt u aħna minna tal-Unjoni Ewropea kontra din is-sentenza tal-mewt li hija xi ħaġa verament krudili li tista' anka twassal sabiex tfal ta' 13 sena jkunu kundannati għal pina tal-mewt. Jiena naħseb li rridu nieħdu azzjoni ħalli nuru li l-istat ta' dritt miex xi ħaġa volontarja ma jistax ikun hemm laqas sfruttament tal-immigranti. Importanti li ħdu azzjoni ħalli din il-ġenna tal-art ta' turisti ma sirx l-infern ta' demokrazija Grazzi ħafna, Signora President. Jena nishti illi nappoġġa nerġa' ntenni dak il-intqal mill-kelliema ta' qabli li kemmu fuq is-sitwazzjoni tal-Maldives u l-proċedimenti legali illi għadda minnhom l-ex-President Nasheed ma mhux qed jirrispettaw il-kriterji importanti għal proċess qudiem il-qorti ġus u naħseb illi il kwistjoni tal-Maldives hija xi ħaġa li għandna għandha tħassibna għandna ngħidu li turisti kollha illi jixtiequ jżuru din il-gżira illi l-idea ta' turizmu u din il-proposta ta' turizmu f'dan il-Maldivs miex ir-realtà ta' ċittadini tal-Maldivs, ġifiri aħna irridu nappoġġaw dak kollu li qed minnaħat tal kommissjon minnaħat tas-Sinjura Magdalini, minnaħat tar reprezentanti kollha tal-Unjoni Ewropea. Irridu niżguraw li fil-fatt dan l-istat ma jibqax miexi wara l-ISIS. Grazzi ħafna bekk temmejna l-proċedura catch the eye. Issa nista nistiden l-Viċ President Mimika sabiex jitkellem. Signor President, membri onorevoli, l-ewwel qed nirringrazzjakom għal dan id-dibattitu illi wera appoġġ għal proċess demokratiku u għal rispett ta' stat ta' dritt fil-Maldives. Ippermettuni nikkonkludi dan id-dibattitu billi ngħidilkom li aħna ħankomplu nikkontrollaw mill-qrib is-sitwazzjoni fil-Maldives Il-servizz, il-servizz tal-azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea kif ukoll il-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea fi Sri Lanka tal-Maldives ħajibqgħu f'kuntatt sieħ mal-awtoritajiet tal-Maldives atturi politiċi kif ukoll rappreżentanti tas-soċjetà ċivili. Aħna qegħdin nistennew il l-Gvern tal-Maldives jaċċetta l-offerti politiċi u legali li qegħdin joffru l-Unjoni Ewropea. L-espert legali tal-Unjoni Ewropea jixtieq li jagħti lir-Repubblika tal-Maldiv u l-Unjoni Ewropea l-opportunità li nibdew dialogu fuq eh, is-sitwazzjoni tista' fiha s-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż. L-Unjoni Ewropea tkompli tagħti attenzjoni partikolari għal kwistjoni ta' radikalizzazzjoni Iżlamika li hija priorità fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea aħna għandna l-impen li fil-fat ħadna l-impen li niproteġu nejnu dal-pajis u l-modi sandom jihdu impen sabiex jiproteġu drittijiet fundamentali tal-bnidem. Ringrazzjakom ħafna tal-appoċ ta'kom. Grazzi ħafna ta' dan id-diskors minnħatijak, Sur Viċi President tal komissjon nixtieq ninformakom iżis kollegi li kien hemm seba' abbasta riżoluzzjonijiet li tress ħa nivvutaw dwarhom iktar quddiem. Temmina dan id-dibattitu u nivvutaw dwar dan id-dibattitu għada.